indirizzat mhux biss lill-Litwanja illi eh, se jsir il-19 il-pajjiż illi jadotta l-euro is-sena d-dieħla. F'dawn l-aħħar jiem u ġimat f'posta partijiet tal-Ewropa kien hemm ħafna uh, maltembati li laqtu ħażin ħafna ċittadini Ewropej kien hemm arar, eh, xtut sħaħ li terqu u kien ħafna ħsara kkawżata mill-maltemp f'bosta pajjiżi. Din il-kwestjoni se tiġi diskussa f'dan il-Parlament fi frar il-Parlament jixtieq eh, jesprimi s-solidarjetà tiegħu ma' dawk kollha li huma ikkonċernati. Naħseb illi l-entitajiet tal-Unjoni Ewropea u l-autoritajiet tal-Istati membri se jieħdu azzjoni uh, bl-inqas burokrazija possibbli fil-22 ta' jannar tal-2014 se tibda il-konferenza eh, dwar is-Sirja taħt il-tmexxija tal-ġnus Mauda din il-laqa se tlaqqat rappreżentanti tar-reġim ta' Sirja u l-oppożizzjoni flimkien ma' imsieħba internazzjonali sabiex dawn iwittu it-triq eh, għal waqfa mill-ġliet u l-formazzjoni ta' gvern transitorju. Is-sitwazzjoni diffiċli li hemm fis-Sirja edha eh, teddet l-organizzazzjoni ta' din il-konferenza li hija konferenza importanti ħafna u l-Unjoni Ewropea talbet l parteċipanti kollha biex jattendu din il-konferenza uh, eh, kifini eh, fid-data li intazlet għalija. Eh, anki l-gruppi fil-Parlament Ewropew għamlu l-istess appell dan il-Parlament se jkompli zommajneħ fuq l-izviluppi fis-Sirja u jagħmel da kollu li jista biex iwaqqaf dan il-ġlit illi għaddej fis-Sirja bħalissa. Signori. Smajt li s-sur Brock ġi attakkat f'diskors tal-President Rumen. Rapporti fil-medja jajdu illi saru paragoni bejn dak il qal is-sur Brock fuq is-suġġett tal-immigrazzjoni u stqarrijiet tan-Nazis. Dan huwa suġġett li jiena se nidħol fih imma jkolli ngħid li dan il-paraguni man nazis huma inaċċettabbli. Is-Sur Brock huwa raġel ta' integrità kbira. L-abbozz tal-kalendarju għall-2015 ħareċ il-konferenza tal-presidenzi adottat la bozz tal-kalendarju għal seduti tal-parlament fit-12 ta' Deċembru 2014. Il